komplu, dan uġe approvat. Nishtiq ninformakom li skont artiklu 3 paragrafu 3 u 4 tal-regolament il-Kommissjoni ta' Kwistjonijiet Ġuridiċi legali fil-laqa ta' 19 ta' marzu 2014 approvat il-verifika tal-Onorevoli Giovanni Barbagallo u Annette Kejus u proponitu kol li tatti valutazzjoni tal-mandat ta' tnejn li juma li jibda mill-11 ta' marzu għal Barbagallo u mit-12 ta' marzu għal Kevius. Għalhekk niproponi li nivvalidaw dawn il-mandati. Hawn kummenti? Mawnx kummenti għalhekk approvajna dawn il-mandati u nawgura lil dawn iż-żewġ kollegi. L-Onorevoli Bris i-prezenta lill-Presidenza talba li l-immunitab eh,